l-abbozz tal-Baċi Ġenerali tal-Sena Finanzjarja 2015. Nishtiq ninformakom kollegi li fuq dan il-punt ma nix catch the eye u ma nistawx naċċettaw laqas blue cards f'dan id-dibattitu. Allora, pratikament se konna, se nisimaw biss il-kellima li jen fuq il-lista illi kontribwixxa d-dibattitu. Minna ma nitilfu ktar żmien nati il-mikrofonu fisem il-Kunsill li Sur Zanetti President, Deputati Komissarju, għalija u għanur u privileġġ inkunaw niprezenta l-pozizjoni tal konsil fuq la bozz ta' budget tal-Unjoni Ewropea għal sena finanzjarju tal-2015 li ġiet adottata formalment f'Settembru. Dana u parti mill-qafas finanzjarju 2014-2020 dan li jaħdem kemm fil-bidu tal-programmi waqt li qed jiġu definiti kif ukoll wara li jintemmu dawn il-programmi meta jingħalqu. Dawn huma il-funzjonijiet li l kunsilħa li l-Kunsill eh, eh, eh, uża biex ikunem appoċ finanzjarju bizzejiet għal għaniet ta' tkabbir u, u, u, eh, u xol uh, fl-istrateġija 2020 irridu eh, inżommu f'moħna anki ta' dawn l-anijiet u l konsilza eh, e, e, e, konsidera illi il-finanzjament ta' dawn il-programmi għandhom eh, jirrispettaw id-disciplina tal-budgets kont ir-regoli anki tal-budgets nazjonali aħna nħossu illi is-soluzzjoni tal konsil tinterpreta il-bżonijiet ta' sintesi bejn l-anijiet u tippermetti li l-Unjoni Ewropea eh, ikolla bizzejiet eh, budget tal-2015 biex tkun tista' tħallas l-impenji tagħha u jkun tista' tibda anki l-intervenzjonijiet fis setturi differenti. Mod partikolari, il-ċifri fil-programmi għal miżuri ta' tkabbir u tal-impigi għazzaza ti konferma E, li aħna sensitivi għal dawn il-prioritajiet skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas sitta 27 ta' ġunju. Anki il-risorsi għall-intervenzjonijiet fil-komunikazzjoni, fil-riċerka, l izvilupp plurali, l-immigrazzjoni, eh, dawn huma riżultat ta' attenzjoni speċifika li l-Kunsill għamel għal dawn il-prioritajiet. Anki jekk eh, meta adattat din il-pożizzjoni, il-Kunsill iħoss illi fil-proposta tal-Kummissjoni fċerti tfaddil, fċerti eh, setturi kienu neċessarju u possibbli neċessarju fis-sens illi aħjar nżommu ir-risorsi f'marġini disponibbli biex inkunu nistgħu eh, anki eh, nilqaw għal ċirkostanzi imprevisti. U possibbli għaliex eh, dawn it-tnaqqis kienu bazati kollha kemm huma fuq l-analiżi fil-font tal-programmi kollha fuq il-bżonnijiet ta' spiża tagħhom kif ukoll eh, fuq il-possibilità ta' użu tal-finanzi għal 2015 u għal daqstant għamilni mod illi ma jkollhomx effett negativ fil-programm u laqas fit-tmim ta' dawn il-programmi. F'kull każ kif se jkolli il-possibilità nillustra, il-Kunsill eh, anki wara dan it-tnaqis illi huma reċessarju possibbli kif għadna eh, qed eh, jippreżenta żieda kemm fil-allocations kif ukoll fil-ħlasijiet. Meta nqablu mal-budget tal-2014 l-Italja bħala presidenza ħataħdem eh, mal-Parlament u mal-Kummissjoni biex tiftijem fuq il-budget tal-2015. Fiduċa fuq spiritu ta' kostruzzjoni u kooperazzjoni li għanna bejn it-tliet istituzzjonijiet biex insibu kompromess fil-budget tal-Unjoni. Mela jena raw issa id-dettal tal-budget eh, tal-Kunsil pratikament 145 biljun u 140 biljun fil-ħlasijiet. E, Meta nqablu għal proposta ta' budget tal-Kummissjoni, il-Konsil naqqas 522 miljuni u 1.4 biljuni għal ħlasijiet. Dawn il-tnaqis u anki l-impenji e, eh, u ma fil-fat zida meta qablu għal budget tal-2014 2014, anki meta nqisu il- eh, il-bilanċ approvat. Pratikament zida ta' 1.4 biljuni għall-impegni illi huwa 1.71 fil-mija u zida ta' 1.6 biljuni tal-ħlasijiet eh, illi jfisser 3.3. 22%. U dan huwa importanti li nisħu li l-pożizzjoni tal-Kunsil mhix qed timplika illi qed imbidlu il-budget tal-Unjoni Ewropea anke jekk inqabluha mhux biss mal-budget tal-2014 imma anki ma somma tal ta' dak li baqa fil-budgets attualment utli bħalissa u dawk għal-2014 proposti mill kummissjoni li għadna din niddiskutu fuqhom fil-Kunsill għal stant kif diġa għat qabel din hija pożizzjoni li qed taqgħat flimkien il-bżonnijiet ta' żvilupp ekonomiku u soċjali promoss mill-Kommissjoni Ewropea u fl-istess ħin ta' disciplina u rispett tal-budget. Speċjalment jekk eh, ħarsu lejn id-dikjarazzjoni li allegata eh, fil-bżonn li jkun hemm eh, budget ta' rettifika malli l-allokazzjonijiet mhumiex biżejjed l biex ikunu jistaw iħalsu l-bżonnijiet kollha finanzjari, eh, speċjalment fis-setturi eh, li soltu jkollhom emerġenzi. U fuq din il-pożizzjoni fil-Kunsill eh, ħanna bil eh, bil-vot favorevoli tal-Istati membri kważi kollha mux sanot nidħol fid detal tal eh, tal mm, suġġetti wieħed wara liħor, tal-items, tal-budget. E, Però nistanajt illi anki metan isu kull item il-prinċipju eh, illi il-pozizjoni tal-Kunsill hija fil-fat budget bżieda metan qabluħ mal-2014 għadhom olin dawn il- punti. E, nala billi nqassar tlet prinċipi illi bazajna il-ħidma tagħna fuqhom. L-ewwel net, il-bżon illi konna bizzejiet flus ħalli eh, nkunu nistaw nifinanzjaw il-politika l-iktar importanti għal ċittadini Ewropej. Ġida kontra il-qat fost iż-żazah l-investimenti fi riċerka u l-innovazzjoni, l-appoċ għall smis il-ġestjoni tal-kriżijiet internazzjonali bħal eh, Ukrajna u anki ġestjoni tal-flussi tal-migrazzjoni u najnuna umanitarja. Tini punt il-bżon li noqodu attenti għal finanzi pubbliċi, specialment metan isu għall isforzi tal-Stati membri biex eh, eh, għal budgets tagħhom. U rridu nżommu taħt kontroll l-ispejjeż amministrativi. Għax aħna għandna fiduċja fil-kapaċità tal-amministrazzjoni Ewropea u eh, fil-fatt li huma jfittxu l-ikbar efficienza. U tillet punt il-bżonn li nadottaw budget tal-Unjoni Ewropea li jkun prudenti u raġonevoli marġi, marġini neċessari taħt il-ċifri massimi. Kifat iktar minn darba waqt l-intervenzjoni tiegħi il-Presidenza Taljana hija konvinta illi il-pożizzjoni tal-Kunsill hija soluzzjoni ta' kompromess bilanċata u edha ġib flimkien il-bżonnijiet tal-ċifri disponibli fil-budget eh, biex inkunu nistgħu nfaċċaw l-sfidi differenti u il-bżonnijiet l-affarijiet ta' konsolidazzjoni tal-budgets eh, kemm nazzjonali kif ukoll tal-Unjoni Ewropea. L-Italja nerġanajt bħala President tal-Unjoni Ewropea se taħdem mal-Kummissjoni u mal-Parlament biex isib budget tal-2015 biex inkunu nistaw nirrispettaw is-sensitivitajiet u l-prioritajiet illi semmew it-tliet istituzzjonijiet. Jiena nala l-intervenzjoni tiegħi, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u jiena kuntent u żgur li se jkun hemm kompromess u, u rida tajba minna ħatakom. U jiena disponibbli għal xi mistoqsijiet li tistgħu tkunu tridu tagħmluli. Grazzi Sur Zanetti, issa nagħti il-mikrofonu lill eh, kommissjoni Sur Dominik. Grazzi, President. Membri onorevoli tal-Parlament, Ministri, grazzi tal-opportunità li nitkellem muddimkom illum. Qabel ma nibda nixtieq nirreaġixxi għal xi ftit eh, kummenti li prezentat mill-presidenza fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea kemm preżenti u dak futur. Nixtieq nindika żewġ ċifri li jistgħu jagħtu eh, stampa aktar wiesa. Il-budget tal-2014 jekk jiġi adottat bil-proposti kollha tal-Kummissjoni xorta ħatkun xi erba' biljuni inqas mill-ħlasijiet li ġew adottati fl-2013 u il-budget tal-2015 e jiġi adottat kif inu prezentat mill-Kommissjoni għadu xorta jibqa 0 biljuni inqas mill-budget tal-2013 għal daqstant għadna il-bot ħafna biex nerġaw niġu fuq l-istess livell ta' spiża illi konna edin nużaw għal daqstant meta għal li għaw zida għal budget tal-Unjoni Ewropea għal 2015 fil-fatt jekk qablu iċ-ċifri hemm tnaqqis f'termini nominali. Però nixtieq ngħid ukoll illi illum il-Kummissjoni eh, hija diżappuntata fuq il-qari tal-Kunsil tal-Abbott tal-budget tal-2015. Aħna il-Kunsil ħa business as usual, anki jekk għandna situazzjoni ta' emerġenza. L-Kummissjoni diġà esprimiet l-evalwazzjoni tagħha għal ħafna okkażjonijiet. Issa f'dan il-moment kruċjali tal-proċedura tal-budget jiena nixtieq nifoka fuq elementi prinċipali. Il-proposta tal-Kummissjoni għal budget tal-2015 ġiet adottata eh, fil-dan il-kuntest. Illi kunem rikupro ekonomiku, eh, investimenti fi programmi li għattu tkabbir u impigi għal 2014-2020 eh, biex nibdew l-implementazzjoni tagħhom. Aħna għanna aħna talbuna namlu dan mhux biss anki mill-Kunsill illi konferma dawn l-anijiet f'Ġunju tal-2013 il bżonn il, il, diffikultajiet kbar huma fil-ħlasijiet. L-għol net ridu nizguraw illi konna sources oħrajn għal biex nifinanzjaw il-prioritajiet politiċi li bilna fuqhom skont il-qafas finanzjarju. Irridu nsibu soluzzjoni wkoll biex eh, eh, ninkludu l-backlog. Eh, Irridu nħalsu il-kontijiet tal-periodu 2007-13 u natu rifużjonijiet tal-istati membri u beneficjari oħrajn fi żmien raġonevoli. Ma nistawx ninjoraw il-talbiet li qed nirċevu. U biex dana namluħ il-Kummissjoni ipproponiet illi tuża risorsi massimi disponibli għal 2015 u anki il-flessibilità massima disponibli għal eh, skont il-perspettivi finanzjari attuali. Skont il-prioritajiet attuali, il-Kommissjoni il proponiet għal kompetitività eh, taħt il-heading wieħeda zida ta' 8% tal-impenji u zida ta' kważi 30% fil-ħlasijiet illi huja neċessarju biex inkunu nistgħu nkopru il-tnaqqis ta' snin ta' qabel. Barra minn hekk il-Kunsill e, qed kompli tnaqqas l-impenji b'nofs biljun ta' euro u l-ħlasijiet biktar minn żewġ biljuni punt wieħed ta' euro. 60% ta' tnaqqis li affettwaw il-heading wieħed A dak li jati il-risorsi li iridu jikontribixxu għal eh, tkabbir u għall-impigi, specialment għal għat fost iż-żaza. Għal heading wieħed A biss dan u għatnaqis ta' bej ieħor 1.3 biljuni ta' euro fil-ħlasijiet. Għal riċerka eh, tnaqis ta' 10% se jkollha impatt fuq il-Horizon 2020 xi 600 proġett li jinvolvu iktar minn 7000 parteċipanti illi eh, 1400 koll. Similment għal politika esterna tagħna minkejja l-impenji eh, tal-Unjoni Ewropea fil-kriżi reċenti, speċjalment fil-pajjiżi ġirin, eh, it-tnaqqis sostanzjali ta' tlet 384 miljoni ta', ta euro e, u jiġu proposti għal budget tal-Kommissjoni abbozzat. Aħna għanna bżon tal-ħlasijiet kollha eh, illi l-Kommissjoni proponit fl-2014 u 2015 u l-użu ta' flessibilitajiet kollha kirridu rridu nistabilizzaw is-sitwazzjoni. Hemm bżonn ikun hemm xi limitu eh, meta naħna nistgħu nużaw il-ħlasijiet fis-snin ta' eh, Iridu Irridu ngħidu illi dak li komissjoni kummissjoni talbet tal-2015 jista' jkun suffiċenti biss jekk aħna nżommu f'moħħna dak li huwa neċessarju fl-2014. Il-budgets annwali qed jimplementa l-MFF u mhux qed ibiddel il-ftehim politiku. Il-prioritajiet politiċi ġew deċiżi waqt il negozjati tal-MFF u issa rridu nsibu mod kif se nimplementawhom fil-budgets annwali. Kontra dan il-background tal-esperienza attuali fit-naqis ta' Payment Appropriations fl-2014 il-Komissjoni dispieċija Eh, il-pożizzjoni li ħadet fil-qari taħħa tal-2015. il kunsilli jaġixxi eh, bħalli kiku situazzjoni ta' business approach u eh, qed tinjora s-sitwazzjoni. Meta napplikaw dan l approach ta' żewġ passijiet bil bil għet jgħajdu illi forsi jkonna bżon ta' budget supplementari u dana mux approċ tajjeb eh, dana għet joħloq problema ta' likwidità jina nista' appella l-parlament biex eh, dawn jħtom f'konsiderazzjoni dawn it ħasib meta ta' għamlu l-qaritakom tal-2015 Irridu naħdmu flimkien biex naqsmu dan il-ċirkju vizzjuż biex indaħlu biżejjed risorsi fil-budget tal-2015 mill-ewwel ta' jannar biex inkunu nistgħu nimplementaw il-prijoritajiet tagħna komuni u eh, nkunu nistgħu eh, nonoraw l-impenji tagħna għal eh, snin li għadġiet u nwaqfu anki it-kabir ta' impenji li dejjem qed jiżdiedu. Jiena nixtieq nisħaq fuq il-fatt li l-livell ta' ħlasijiet propost mill-Kommissjoni 2015 jista' jkontri jikkontribwixxi biss biex jistabilizza s sitwazzjoni tal-2014 ħlasijiet. Jekk dawk il-ħlasijiet tal-2015 u anki il-draft eh, amending budget tal-numru 3 tal-2014 eh, biex bit-talba wkoll nużaw anki 700 eh, miljun u l-attivazzjoni tal-marġini ta' kontingenza għal 4 biljuni euro jiġi adottat bisħie l-iżviluppi minnaħa tal-tħul tal-2014 jagħtu opportunità biex naħdmu f'din id-direzzjoni. Uh, Eh, tħul eccezjonali, addizjonali eh, biex ikun jista jilqa għal ħlasijiet ulterjuri tar-2014 u fil-fatt huma ta' huma eh, mill qwajn mill baġit nazjonali li huma qegħdin lejn it-tnaqqis. Iridu naqblu fl-aħħar illi jekk aħna nixtiequ nistabilizzaw is-sitwazzjoni irridu nużaw il-flessibilitajiet kollha previsti fil-qafas finanzjarju li mis biex inkunu nistgħu nilqgħu għal bżonnijiet u biex nistabilizzaw is-sitwazzjoni ta' ħlasijiet. Jiena nħares il qoddim għal eh, laqa interistituzzjonali fl-24 ta' Settembru biex inkunu nistgħu nsibu approċċ sostenibbli konġunt. Eh, nixtieq nirringrazzja lil Parlament tal-inizjattiva biex eh, tkun ospiti ta' din il-laqa u anki il- E, president tal-budget, tal-komitat tal-budget, s-sura Artua, u, u, u signora Gardia Zabal tal-rapport tal-budget tal-2014-15. Grazie ħafna. Grazie kommissarju. Essa nati il-mikrofonu li l għol wieħed mill-żewġ rapporters, signora Holmeyer. President, Kommissarju. Nati merħba Il-Kunsill l-ewwel net kollegi, anka jekk jiena responsabbli mill-Parlament innifsu u setturi l-oħra, nixtieq illi bħalissa jiena il-Kunsill ma tantx qed nifmu. Għanna għafas finanzjarju ta' seba' snin u jena tal-impressjoni li l-Kunsill dan għazbis jafu. Għadna kemm iddeċidejna dwaru u l-Kunsill qed jipprova jaħrab Ma nistax nifmu l-konsil, ma nistax nifhem l-ġir, l-ġir tiegħu. It-tieni net, intom qed tgħidu illi tixtiequ tippromovu it-kabbir u l-investiment. Imbagħad ir-riċerka u l-iżvilupp qed t tnaqqis għaliex. Anke il-fondi għal SMIs qed jitnaqsu. Għaliex minnaħa qed tgħidu l-lajnuna umanitarja fis-Sirja għandna nżiduha għanna nestendu għu minnaħa l-oħra tafu li naqqastuha fil-budget għajnuna l-izvilup għanda tiġi estiza għal raġunijiet li aħna nafu bihom. Issa xorta waħda qed issofri tnaqqis. Għalda stant, ikolli ngħid illi huwa ovvju li eh, der pal ovvju li ħafna negozjati tal-budget li l-appropriazzjoni ta' pagamenti edin dejjem jikbru hemm iktar kontijiet u inqas propressjonijiet disponibbli. Nixtieq li il-Kunsill mill-kliem jgħaddi għal fatti u dak li jipriedka iwetqu. Tafu illi r-riċerka, il-fondi il riċerka jitnaqsu man bat tipritkaw għad kabbir. Ma nafxek il konsil jafx qed jgħid. Issa dwar il-sezzjonijiet l-oħrajn u l-Parlament innifsu ser ikonna budget ristret, mux ser ikonna zidit, fiza dak li aħna deċidejna fil-rebbija. Kenna l-istatut tal-membri, sar ikonna zida ta' 20 ta' biljuni u se nkunu konsistenti f'dik li linja xirqa konsistenti Imbagħad frigward ta' Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna li IAS e hemm il-problema li dan huwa servizz li hija dejjem jikber, imma mhux qed jikseb biżejjed riżorsi għaliex il-qasma bejn il-Kummissjoni u l-IAS mhijiex waħda daqshekk ċara. Għal dastant huwa neċessarju li ma noqogħdux nisimgħu ċertu affarijiet fuq YouTube. Imbat ikonna neħu dwar li CJ konsili deċida li hemm bżonn ta' estensjoni hemm riskju għal baġit tagħna għaliex aħna għandna l-ewwel appell il-każijiet idumu wis jitkaxkru għal madwar tliet snin jew iktar. U dan ifisser implikazzjonijiet ta' sew serji fuq il-budget. Forsi li CJ għandu iħaddem l-imħalfin il-ġodda illi ġew imweda. Ħallix ma jaqax lura fix-xogħol tiegħu. Issa ngħaddi il-kelma li Sinjura Gardija Zabalek jogħġbu. Muchas gracias. Grazie ħafna, Sinjura President. Sur Zanetti, Komissarju Dominik, il- fatt illi il-prioritajiet li jeżistu bej dan il-Parlament u l-Kunsill Ewropew hija xejn sorprendenti għax tassew għandna eh, pożizzjonijiet imbeda minn xulxin fuq il-budget Fil-fatt inti kont qed li wieħed mill prijoritajiet il gubar tal-istituzzjoni Ewropea għanda tkun li nħorġu mill-kriżi, li nerġgħu nagħtu spinta lill-ekonomija, nżidu l-tkabbir, niġġieldu kontra il qad speċjalment dak fost iż-żgħażagħ. Dawn huma l-miżuri eh, short term, imbagħad iktar qudiem nistgħu nitkellmu dwar l-istrateġija 2020 u li naċċertaw li l-Unjoni Ewropea tkun kompetittiva fid-dinja li qegħdin ngħixu fiha u għal daqstant hemm bżonn ninvestu u għanna bżon ninvestu sabiex nkunu nistaw nkunu għadin nikkompetu f'din id-dinja l hemm bżon ninsaħħu kif kien qed jintqal l-investiment, l-iżvilupp ir-riċerka, natu lajnuna lill-SMEs u nistgħu nitkellmu wkoll dwar l-infrastruttura u l-enerġija li huma l-isfidi kbar li għandha l-Unjoni Ewropea u li ħajbqa' kollha fil-ġejjieri. Imma meta mbagħad niġu għad-dettalji għall-irqaqat u l-finanzjament li l kunsilli jixtieq tassew jalloka dawn il-programmi u dak li tixtieq il-Parlament hemmhekk imbagħad naraw differenza enormi għaliex il-ftehim li nistgħu nilħu fil-ġanet li jmiss ħajkunu għadin nisaxħu dawn il-programmi nittama u intom li qed tagħmlu għat naqsu 190 miljun fil-żvilupp u riċerka fil-Connecting Europe naqsin ukoll 70% għal għall-infrastrutturi fuq skala kbira. Ġifiri, dak li intqal għal ekofin dak li għal konsiliri tal-finanzi fl-ulju li għadda huwa mod. Imma mbagħad dak li qed naraw fil-budget huwa mod ieħor. Issa jekk inħarsu lejn il-pagamenti, s-sitwazzjoni jerġgħu tgħidihar. U l-problema hi kif qed taraw hinti l-budget illi mhux tal-li m'intux qegħdin solvu l-problemi ma tiggravawhom. Aħna spiċċajna l-2013 b'ħamsa u 20 eh, biljun ta' invoices mhux imħalsa. Issa, anke tnaqis, tnaqis ma' sibx li viabli li qed isir u mhux ħajibqgħu eh, viabli dak li qegħdin tajdu intom, mhux ħanoqgħod nidħol fid-dettalji tekniċi għax il-Kummissjoni spjegat l-affarijiet sew imma żewġ affarijiet. It-tnaqis tal-budget ma jfissirx illi wieħed qiegħed jiffranka, ma jfissirx illi qed wieħed iġemma għaliex intom intax qegħdin eh, taqblu mal-ftemiet tal-qafas finanzjarju u ċertu proġetti li huma vitali għall-Unjoni Ewropea u għall-futur tagħha qed jispiċċaw jkollhom jiġu posposti u li tnaqsu il-budget huwa żball doppju għaliex inti kif jista' jkun tagħti saħħa l-ekonomiji nazzjonali jekk m'hemmx flus Eja nittamaw illi bdaq xejt naqis ta' l-budget juna solvu l-problemi, mux li kien, imma il-fattu illi mux għadin naraw l-affarijiet kif inuma u dimna maħniġ għadin nirrekonnoxu xem ta' sew bżon fil- Eh, proġett Ewropew. Nitlob il-Presidenza Taljana sabiex tistudja sew il-soluzzjonijiet potenzjali li jeżistu fil-Konsill, tistudjaw sew is-sitwazzjoni għaliex intom jekk jirnexxilkom tagħmlu dan aħna ħankunu qegħdin naħdmu magħkom eight feet għax aħna hekk nixtiequ. Grazzi. Thank you. Thank you very much, Mrs. Gabriel Sabal. Grazzi sew, Onorevoli Garja Sabal, issa ngħaddi l-kelma lill-President tal- kumitat tal-budgets fil-Parlament Sur Artwi. Grazzi, Signora President, Ministru, Komissarju. Jiena nixtieq nisħa li l-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju tawna verdet ċar. Mhux biżejjed li ngħidu li l-Euroxettiġiżmu huwa b'saħħtu, l-kritika żdiedet għandna tkabbir li qed imajna u għad fost iż-żgħażagħ l-IMF u l-OECD huma mħasba dwar l-istaġnar fi zona euro. Il-mistoqsija hija il-budget Ewropew qed jagħti rimedju qed jerġa' jistabbilixxi l-fiduċja biex inwiġbu għal dan. Irridu neħdu tliet passi. L-ewwel net ir-reviżjoni tal-MFF li ġie adottat fl-aħħar fit-tmiem l-2013 u jistabilixxi għal seba' snin il-limitu massimu tanfiq u koll il-tħul. il tħul Dan il-qafas li ġie votat jidher illi ma tantx rebaħ voti. Id-demokrazija iġġenna nirreveduh. Nistaw namlu xi tip ta' reviżjoni mill-2015 ikonna budget ta' ġlieda minħabba l-avvenimenti u l volatalità tagħhom. Jagħmel sens li ninalqu f'mina riġida ta' budget u ma nkunux nistaw imbasru ċertu ċirkostanzi l-appropriazzjonijiet ser jitrattaw avvenimenti fl-2015 ġew deċizi fl-2012 u l-2013. Dan huwa budget ta' reattività. Jista' jkollna flessibilità speċifika u massima u dan nagħmluh billi nibdew il-budget tal-2015 it-tieni ngħid nixtieq inwissikom dwar id-diverġenza li hemm bejn l-appropriazzjoni ta' pagamenti la l ta' impenji. Rajna li fil-31 ta' fil 2013 kellna l-Rajel, l-Rals illi li limit il ma rajna bħalhom. 5 biljuni fil-2024 u 24 biljun għal 2013. Għanna dejn li qed iwassalna għal ċirku vizzjuż irresponsabbli. Il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa modest għaliex jirrappreżenta daqs wieħed fil-mija tal-prodott domestiku gross bekk irridu nwettquh ċertu diskrezzjoni. Nitlob lil kunsill sabiex itaffi il-pis u jibda fuq siq tajba u xinejdu dwar 300 biljun f'investimenti li ħabbar il-President tal-Kommissjoni fil-15 ta' Lulju. Dawn operazzjonijiet ma jistax jiffinanzjom is-swieq jekk l-Unjoni Ewropea trid illi tkun sprun trid tieħdu r-riskju. Dan ir-riskju jrid jiġi rifless fil-budget. Kulħadd jinduna li hemm urġenza se tkun se jkun ir-rispons tal-budget fl-2015 il-kredibilità tal-Kummissjoni tinsab f'dubju. Nixtieq ngħid li jiena nixtieq li l-budget tal-2015 m'għandux ikun estensjoni tal-budget ta' qabel. L-Unjoni Ewropea tinsab fi kriżi tinsab f'periklu aħna l-ġejnija sabiex narġaw nirkupraw il-fiduċja fost l-Ewropej grazzi sur Artwi issa il-Kunsil intom smajtu l-kummenti u l-mistoqsijiet tal-kollegu tal-Kummissjoni u jekk jogħġbok tista' issa titkellem sabiex nagħlqu d-dibattitu tagħna. Grazzi, President. Dwar dawk li qalu il-kollegi fir-rigward tal-MFF aħna nafu illi fuq meda qsira ta' żmien hemm possibilità li jiġi revedut fid-dawl ta' xenarju makroekonomiku naturalment mhux hawnhekk nistgħu aħna nistudjaw din il-kwistjoni f'dan il-post aħna rdu nitkellmu dwar il-budget la abbozz ta' budget 2015 minħabba l-MFF attwali li aħna għanna. F'dan il-kuntest jiena nemmen li aħna nistgħu ngħidu li aħna ħanix ipoġġu f'dubju bl-ebda mod dawk li huma l-prioritajiet. Iżda, naturalment, aħna ħanaraw kif se napplikawhom fl-għażla tal-baġit tagħna b'ċertu approċċ ta' gradwalità. Bil-mod il-mod. Approċċ ta' gradwalità illi jibda minn żewġ punti ewlenin. L-ewwel wieħed dak li provajt ngħidilkom qabel pożizzjoni tal-Kunsill li fil-budget tal-2015 ikolla tkabbir viżavi dak tal 14 dak attwali imma ma jkunx inqas minn dak illi jista' joħroġ għabbażi tal-konsiderazzjoni tal-DABs illi saru fl-2014 minnaħa tal-Kummissjoni. Għaliex kif nafu dik is-sena il-pozizjoni tal kunsil kienet fażi ta' valwazzjoni iżda viżavi fejn 15, il-pozizjoni tal-Kunsill issa issir punt ta' tluq illi meta mqabbel meta mqabbla ma' sena ta' qabel tidher bħala punt ta' wasla. Wallek lem maħniex inċeknu jew inkabru. Imbagħad għandna l-istqarrija li hija memuża mal-pożizzjoni tal-Kunsill li tistieden il-Kummissjoni sabiex għal 2015 tressa DABs abbozzi ta' budgets emendatorji għal kwistjonijiet marbuta mal-pagamenti jekk hija taħseb li hekk hemm bżonn isir. Issa dwar is-suġġett tal-kompetittività għad kabbir u l-xogħol ġifieri l-testatura l-heading wieħed A jien nixtieq infakkarkom in-numri, iċ-ċifri. Għaliex f'rigward ta' din l-intestatura l-pożizzjoni tal-Kunsill stabilit l-impenji għal ċifra ta' 17 il-biljun Fiza fil-proposta tal-Komissjoni ta' 324 miljun euro, iżda hemm zieda ta' 640 elf u il-pagamenti għal 14.2 biljun euro. Bitnaqqis viża fil-proposta tal-Komissjoni b'wieħed ta' 1.3 biljun u dan minkejja iż-żieda viżavi il-budget tal-2014 ta' 2.8 biljun. Huwa importanti ngħidu u nisħu kif mem lebda tnaqis vizavi l-proposta tal-Komissjoni, lebda tnaqis huwa previst minnaħa tal konsil dwar ir rizorsi għall-SMEs, għall-investiment, ir-riċerka, l-innovazzjoni eh, grazzi għal programm Kozme u lanqas fl-edukazzjoni u l-iżvilupp tal-abiltajiet permezz tal-programm Erasmus Plus. L-allokazzjonijiet ta' pagamenti, l-appropriazzjoni ta' pagamenti għal Horizon 2020 u CEF li fuqhom fukaw it-tnaqqis proposti mill-Kunsill dwar il-heading li qed insemmu rajna tkabbir fihom għandna CAF żieda ta' 60% u l-Horizon 2020 ta' aktar minn 30%. Il-Kunsill jaf kemm importanti il-budget tal-Unjoni Ewropea u r-wol tiegħu sabiex injedi, jerġa' injedi tkabbiru l-impjigi. L-iktar f'dan il-mument fejn qegħdin noħorġu minn kriżi imtawla ekonomika. Il-Kunsill jittama li kunem finanzjament ċira tal-prioritajiet tal-Unjoni l-iktar f'dak li huwa għad fost iż-żaza, il-finanzjament ta' riċerka u l-innovazzjoni u koll appoċa l-SMEs. Iżda kif konna qed infakru il-Kunsill irrid jadotta approċ eh, realistiku meta jkun qed il-budget bażati fuq il-rati ta' użu u ta' eżekuzzjoni tal-budget u kol kapacità ta' assorbiment tal-fondi Ewropej. Nixtieq nroddilkom ħajr għal dan id-dibattitu interessanti u kostruttiv jiena żgur illi jekk aħna nifmu sew lil xulxin u l-pożizzjonijiet tagħna aħna nkunu nistgħu naslu għal ftehim dwar il-budget tal-2015 u nemmen li għal dan il-għan id-diskussjoni tal-lum hija punt tatlu tajjeb. Minna tal-presidenza tal-jana għan niprufaw namlu l-almutana ħalli niprufaw naqblu fi spirtu kostruttiv u nwieġbu blaħjar mod għall-istennijiet ta' ċittadini Ewropej. Dan għaliex il-koll nafu, il-koll nafu sew li l-Ewropa għandha bżonn budget illi jwieġeb għal dak li qed jistennew iċ-ċittadini iwieġeb kif suppost u jina zguri li l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni id fit jistaw nistaw insibu il-approċ ġust biex iva nilħu dan il-an. Grazzi. Grazzi, onorevoli Zanetti, nar nalqu il-dibattitu tagħna dwar il abbozza Baġġi ġenerali mistax il-punt li jmiss huwa dwar in-nuqqas strutturali tal-pagamenti fil-budget ta' Horizon 2020 u għal tal-boħra nad il-kelma lil kunsill is-Sur Zanetti.